Signora Kienge, tixtieq titkellem. Ik jozbuħ. Kollegi Morais. Chairman, um, I rise under Rule 11. U dim regola 11.2 li t-referi għall-imġiba ta' membri li għandha tkun bbażata fuq rispett reċiproku, bbażat fuq il-valuri prinċipji stipulati fit-test bażiku tal-Unjoni Ewropea, smajna is sur Janus Korjon Mike fid-dibattitu ta' qabel lingwaġġ li mhuwiex aċċettabbli f'dem il-Parlament smajna lingwaġġ razzista, antisemitiku u nemmen li numru ta' membri intimawna li dan mhux il-mod kif għandu jibda dan il-mandat. Dan nixtieq ngħidu fil-Parlament Ewropew għandha tittieħed azzjoni xierqa mill-Parlament Ewropew mis-servizzi tal-Parlament u s-Sinjura Sisil Kienge, il-membru maġembi, għamlet dawn ir-rimarki wkoll u forsi tixtieq iżdid xi ħaġa ma' dak li qed Frau Kollegin Kienge. Sì, eh, Signora Kienge, Iva, l-interventa dal-ħodu tal-onorevoli Cohen kellu kontenuti gravi ħafna b'kelm bil-klim tiegħu hawn ġew dan il-Parlament joffendu d-dinjetà tal-Parlament Ewropew, id-dinjetà tal-Parlament kif ukoll l-ispirtu tal-Unjoni Ewropea. Klimu ikasbru l-artiklu 11.2 tal-regolament tal-Parlament Ewropew klimu ma fendux nis bħalli li għandhom karnaġġon differenti, imma l-inna l-kolla unġow li għanħadnu valuri li huma s-sisin ta' dawn l-istituzzjonijiet, ta' ugwaljanza u dinjeta ta' kull bniedem. Għandaqstant, jiena nitlob li nkun nista' napplika sanzjonijiet xirqa fuq dan it-tip ta' ġir. Il-klim li jintqala ġew għandhom pis memus magħhom u għalhekk minn dan il-Parlament irridu nibdew battalja b'saħħitha kontra kwalinkwa tip ta' diskriminazzjoni u razziżmu. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Der Präsident ist über diesen Vorgang informiert. Il-President ġi informat dwar dan il-kas, issa naddu għal-punt fuq l-mis fuq l-agenda, id-dikjerazzjoni tal-Konsillu Kommissjoni dwar is-sitwazzjoni ta' pagamenti fil-budget tal-Unjoni Ewropea meta nqisu l-livell bla preċedent ta' impenji tal-Unjoni Ewropea pendenti. Ma nistax naċċetta iktar tal-bit għal-kelma fuq il-punt ta' qabel jidispeċini. Hemm mistoqsija, nek joġbok. Grazzi ħafna, President. President, ma nasibx hemm xinajdu wara dak li ntqal qabli, però nista' ngħid li naqbel mal-punt di vista tagħhom iżda ejja ma nħallux l-affarijiet kwieti ejja ngħidu li flok ħan nkunu informati, biss tirreagġixxi u tinformanna x'tip ta' reazzjoni ħajkonna. Naħseb jistħoqilna bħala Kamra, bħala Parlament Ewropew minn tal-inqas dan din l-informazzjoni. Taf xinu ma l-proċeduri tal-Parlament minn tix membru ġdijt u l-President ġi informat ta' belħat ta' din il-proċedura un-bat fidejn il-President li jixtar il-konklużjonijiet li jixtiequ. u jiddeċidi fuq xi sanzjonijiet possibbli.